Issa, ħannaddu għall-agenda tagħna tal-lum. Mela, l-abbozz ta' l-agenda ġi approvat fil-11 ta' Ġunju skont eh, l-artiklu 149 u ġew ukoll adottati dawn fuq l-immunità. a 8 0 barra 2015-150 Ferrara u bat a 8 0 barra 2015-150 Zwerka u skont eh, regola 18 tal-regoli ta' proċedura ta' Parlament Ewropew dan ir-rapport għan votaw fuqhom waqt il-votazzjoni li ħessir illum. U dwar id-dikarazzjoni tal-Kunsillu tal-Kummissjoni dwar it-ħejja l-Kunsill Ewropew, tal-25 sa 26 ta' ġunju il-ħodor talbu li il-kellima fissem il-gruppi politiċi minn flok ma jkunem round se jkunem diskussjoni jew dibattitu sieħ ġifiri huma qed jitolbu li ma jitkellmux biss il-presidenti ta' dawn il-gruppi ma jkun hemm partecipazzjoni minn iktar minn membri ta' dan il-Parlament Ewropew. U għalhekk il-mistoqsijiet bil-fond fuq il-trasparenza u l-applikazzjoni tal-ispatt ta' stabilità u tkabbi dana dan il-punt se jitressa għal wara il-voti. Iġifiri qed nitkellmu dwar bidu ta' ta' 8 u nofs fuq talba tal-ħodor, issa sena dil mikrofonu li sur Philip Lambert ħalli jagħmel it-talba fissem il-grupp tiegħu. Desir de prezent. Eh, grazzi ħafna ma inti prep tkellimt tajjeb fuq il-proposta, aħna ħan itkellmu fuq ehm, partikolarment il-ġon euro illi qed għaddim iż-żminijiet ta' prova, nasbu illi fil-dawla ta' din diskussjoni f'din l-awla u fil-dawla tal-Pjan Juncker u rapport fuq um, il-rapport fuq it-kabir u rapport beres nasbu illi iktar ħin irid jingħata fuq dan is-suġġett ejva ħafna drabi ngħidu ħafna paroli vojt ma nasab illi Nasib ta' tamin li soġġett bħal dan indirizzaw f'ħinijiet f'waqtom. Grazzi ħafna l-Onorevoli Zimmer li ħat titkellem favur il-proposta ta' Sur Lambert. Grazzi, fissem il-grupp tijaj nishtiq najt li nappoġġa il-mozzjoni li et minnaħa tal-ħodor. Jiena naħseb li vera importanti li nihdu din l-opportunità li kolni dan id-dibattitu ġifiri sabiex aħna inwessaw id-dibattitu fil-parlament għalli bekk ma jkunx limitat biss għal kellim fissem il-gruppi politiċi se għanna bżon iktar ħin għad l nibattitu għalek se jkun bżon ta' iktar ħin allokat għad-diskorsi bekk nkunu għet nibatu sinjal ċar dwar kemm dil-kwistjoni vera importanti. Hemm xi ħadd li jixtieq jintervjeni kontra il-proposta ta' Sur Lambert? Le, ħadd ħadd ma jixtieq jitkellem kontra Għalek, mela ħan nivvutaw fuq il-proposta tal-Honorable Lambert. Jekk il-proposta tgħaddi mela ħajkun hemm dibattitu iktar twil, jekk il-proposta tiġi approvata, mela ħajkun hemm dibattitu iktar imwessa, iktar twil, Umbat il-mistoqsijiet bil-fom ħajsiru fil u nofs. Umbat jekk il-proposta ma tiġix approvata, mela umbat ħajkun hemm biss interventi minnaħa tal- Kapiet tal-gruppi politiċi, min huma favur il-proposta tal-Onorevoli Rambert.